Anzi, eh, dan ikonkludi il seduta ta' tal-lejla. Il-seduta li jmiss tibda għada fid-disa ta' filgħodu. L-agenda diġà ġiet ippubblikata u hija disponibbli fuq il-website tal-Parlament Ewropew u qabel ma nagħlaq s seduta